fuq l-arranġamenti prattiċi għall elezzjonijiet Ewropej fl-2014. Nibdew mill-ewwel Missur sur Daf biex jikellem nafsi dwar dan ir-rapport. Erba' minuti għalik, Sur Daf. Sur President, Kummissarju. Dan il-Parlament ġielet għal 35 sena. Ma xorta waħda din hija xaġa ġdida. Għanna setat budgetarji u setat ta' kontroll. U aħna nħdu pjaċir nużawhom dawn il-setat. Madan kollu, aħna niġu akkużati illi mannix eh, mannix demokratikament leġittimi. Ħafna eh, il-Parlament sabba diffiċli li nadattaw għall-installazzjoni ta' Parlament ieħor fuq livell federali. Il-mezzi ta' xandir ħafna drabi jimxu mal-parlamenti eh, nazzjonali u mhux mana il-gruppi Ewropej ma jaħdmux pala kampanja kif suppost u pala organizzazzjonijiet kif suppost. Il-kandidati jinażlu mill-partiti eh, mill-partiti tal-livell nazzjonali mhux Ewropej Għalek, mish ħaġa ta' sorpriża illi illi eh, nis li ħorġu jivvotaw naqsu. Ħafna jgħidu illi hemm esperiment kbir għaddej. Id-demokrazija qed taħdem kif suppost. Allura, nistaw namlu l elezzjoni tal-2014 bħala esperjenza aħjar għal mezzi ta' xandir u għal ċittadini, naħseb li l-komitat jaqbel miħaj illi nistaw namlu dan. Dan billi insaħħu l-rwol tal-partiti tal politiċi Ewropej. Nażlu dawk l-aktar b'saħħithom illi jistaw jippromovi jippromovu il-kampanji il tagħhom. Jista' jagħmlu dan billi jikompetu fuq livell eh, Ewropew għal idejat, politiki, voti u siġijiet. Huma jistaw juru il-politika il politika Eh, importanti li għanna hawnhekk f'din il-kamra. U jikomunikaw dan kollu l pubbliku Juru anka l-azliet li għanna mill-kommissjoni illi ġejja fuq kif eh, fuq il-programmi ta' ta' nefqa u anka l-opinjoni, l-pozizjoni tal-Unjoni Ewropea fl-affarijiet barranin. Dan il-mod il-Parlament il-ġdid u il-President tal-Kommissjoni il-ġdid jiġu mażula bil-maġġoranza ta' din il-Kamra fl-Ulju ta' sena d-dieħla. Nun ħajkollhom mandat demokratiku tassew. Grazzi ħafna. Grazzi. Minħabba il-ħin li għanna maħniex xan applikaw il-proċedura tal-blue card. Inkella, ma nkunx nistaw nkomplu dan dibattitu sal-aħħar. Grazzi ħafna l sur Daf tal-prezentazzjoni tiegħu. Issa ngħaddu għas Sinjura Redding, il-Viċi President tal-Kummissjoni biex tirrispondi min-naħa tal-Kummissjoni. anka għal dak li għal il-rapporter. Grazzi ħafna sur President, jina nishtiq nirringrazzja. Nishtiq ringrazzja l sur Daf, mux bis għal prezentazzjoni tal-lum, imma anka għal prezentazzjonijiet matul is-snin. Dejjem kompla jibni dan l-spazju Ewropew. U għandu raġun Il-parteċipazzjoni tal-votanti fil-elezzjonijiet Ewropej dejjem naqas minn 62% fl-1979 eh, għal 43% fl-2009. U dan mhux seħbit fl-elezzjonijiet Ewropej, manka fl-elezzjonijiet nazzjonali u reġjonali. Jiġifieri Naħseb irdu naraw kif ħantejbul parteċipazzjoni eh, ta' nies fil-elezzjonijiet parlamentari. Dan il-mod nkunu nistgħu nkantejbu il-parteċipazzjoni fil-elezzjonijiet reġjonali u nazzjonali. Kommissjoni għamlet ħafna sforzi biex iżid il-parteċipazzjoni u it-tejjeb anka eh, il-kuxjenza ta' drittijiet li għandhom iċ-ċattadini fl-Unjoni Ewropea. Tiftakru anka r-rapport ta' ċittadini fl-2010 u anka fl-2005. Il-25 proposta ġew implementati jew edin fil-proċess biex jiġu implementati. U it-tieni rapport ta' ċittadinanza f'Mejju tal-2013 ħares lejn il-ħafna proposti illi ħarġu mi ċittadini nifisom. fid-dialogi fl-istati membri differenti u anka bil-konsultazzjonijiet fuq l-internet. U anka ħarrisna lejn il-miljun eh, rikjesta li tirċivi l-Unjoni Ewropea kull sena. Bekk għal darbohra poġġejna 12 proposta fuq il-mejda biex saħħu f'mandat. Waħda minn din il-proposti hija li konna kuxjenza ikbar eh, fost ċittadini għad-drittijiet elettorali tagħhom. Il-Kummissjoni wara l-sena Ewropea ċittadini u wara l-esperjenzi kollha din is-sena ħajati handbook fejn jispjega drittijiet l-aktar importanti għal-ċittadini. U ħajamel dan kollu eh, b'lingwaġġ ċar u spjegat. komplu insaħħu kol spazju Ewropew pubbliku. Xajna mill-barometri? 8 minn kol 10 ċittadin, per eżempju, jgħidulna li jkunu aktar motivati li jivvotaw jekk ikun jafu aktar fuq l-Unjoni Ewropea. Ħafna drabi Eh, din hija l-problema. Ħafna ma jkunux jafu xinu ma drittijiet tagħhom, possibilitajiet. Jiena kont eh, verament sorpriża fil-dialogu ta' ċittadini li huma ma kinux jafu dwar l-effetti u s-setat li għandu l-Parlament Ewropew. Mbagħad kien hemm anke barometer ieħor seba' minn kull għaxar ċittadin jemnu li li kieku kun jafu aktar fuq il-partit nazzjonali u eh, dan għamel, dan ukoll ħajjin ħafna. Sitta minn kolla għaxar ċittadin imbagħad. Jemnu kol illi jkun hemm ġurnata waħda fejn jivvutaw eh, jgħin biex eh, joħorġu jivvutaw aktar. Dan l-aħħar anka f'Marzu ta' din is-sena Reasonable Report biex ikollna kontat effiċjenti tal-elezzjonijiet Ewropej. Aħna totalment naqblu mal-proposti ta' Andrew Duff ukoll. Għalhekk nixtieq nirringrazzja lill parlament u r-rapporter li qed jindirizza eh, dawn il-kwistjonijiet kollha kif ukoll jimxi mal-proposti ta' rakkomandazzjoni taħna. Aħna naqblu ħafna mal-proposti u naqblu kol li kunem proċess leġittimu. Kif ukoll ikun hemm sistema aktar mill-viċin ta' ċittadin. Ir-rapport ukoll jitkellem fuq kampanja elettorali ibbażata fuq il-pjattaformi tal-partiti tal politiċi Eh, naħseb din hija importanti ħafna u tagħti ehm, sinjal pożittiv li ċittadini kollha fl-Ewropa. Iċ-ċittadini jridu jkun jafu għal xi xedin jivvotaw. Eh, din għandha tkun ġoġa trasparenti u jkunu konxi illi il-kandidati eletti ħajpoġġu hawnhekk f'dan il-Parlament u jkun jafu xi programm ħajimxu miegħu. Dan timxu kol mal-proposta tal-Kommissjoni biex insaħħu il-seta tal-partiti politiċi. Irritu hemm aktar viżibilità u jaħdmu fl-Unjoni Ewropea billi jkun hemm status legali. Dan kollu huwa importanti ħafna u naf li nista noqgħod fuq il-Parlament Ewropew biex naħdmu it-fit biex naħu dawn l anijiet kollha. Grazzi. Grazzi, Signora Redding. Issa fisem il-kellima, fisem il-gruppi politiċi, għanna l-ewel kellim zewċ minuti l-Onorevoli Liflin, fisem il-PPE. Grazzi, President, Kommissarju. Nifraħ l-sur Duff jiena naħseb illi x-xogħol fuq dan id-dossier partikolari kien eċċellenti. Issa, Il-mira tar-rapport huwa li nassiguraw il elezzjonijiet is-sena d-dieħla issiru bl-aqwa suċċess possibbli. Fl-istess waqt, ir-rapport jixtieq jassigura illi sa fejn dan huwa possibbli ikunu elezzjonijiet Ewropej u nisqu il-kelma Ewropej. Aħna notajna illi kwistjonijiet nazzjonali ħafna drabi jieħdu post di dimensjoni Ewropea ta' dawn l-elezzjonijiet. Dan jfisser illi dawk li ħorġu jivvotaw ikun numru baxx ħafna u nafu il- li l-elezzjonijiet jintużaw bħala vot ta' protesta u mbagħad dak li tassew jiġri fil-Parlament Ewropew jaqgħu fit-tieni post. Aħna nafu x'inhi s-sitwazzjoni hawnhekk, iżda min jivvota ma tantx jaf dwar is-sitwazzjoni u allura biex nagħmlu tajja għal din is-sitwazzjoni il-partiti politiċi fuq livell Ewropew se jkollhom rwol importanti xilabu u jinnominaw kandidati għal presidenza tal-Kummissjoni. Il-laġika hawnhekk hija illi il-President li ġej tal-Kummissjoni ikollu aktar leġittimità u jkun aktar umbat persuna persuna li tista' twieġeb għat ħassib tal ċittadini Ewropej. Dan jfisser li kampanja fuq livell Ewropew jinżam ħalli bekk iċ-ċittadini kunu jafu eżattament illi il-politika illum hija aktar minn dik nazzjonali biex bekk matul is-snin ikonna e, seta illi ċaqla mill-Stati membri lejn l-Ewropa, per eżempju, l-effettività, l-interdependenza bejn l-Stati membri fost l-oħrajn. Dan il-proċess ukoll ifisser illi huwa essenz essenzjali sabiex is-seta tal-Unjoni Ewropea tkun leġittima u tintuża fuq il-livell sħiħ, il-livell Ewropej. Bekk nafu l-elezzjoni tas-sena d-dieħla jkunu pass importanti f'din id-direzzjoni. Grazzi ħafna, Onorevoli Sheplin. Issa għal żewġ minuti fissem il-grupp tas-Soċjalisti l-Onorevoli Gualtieri. Grazzi, President l-introduzzjoni tal-elezzjoni diretta tal-Parlament Ewropew umbat bil-kompetenzi ikbar, deċizjonijiet ikbar tal-istess Parlament l-Ewropa issa edha dejjem tikber bħala unjoni ibbażata fuq leġittimità fuq żewġ binarji. U dan jfisser li l-evoluzzjoni li ħarġet mit-trattat tal Lisbona titlob ukoll illi sabiex twetta il-potenzjal tagħha ikolla spazju tassew ħieles Ewropew u politiku. U allura għada se nivvotaw fuq miżuri prattiċi ta' karattru mnux um, leġislattiv jekk jiġu adottati ikunu jistaw issaħħu il-karattru Ewropew tal-elezzjonijiet tal-2014. Mod partikolari ħafna mill-proposti jiffokaw fuq innovazzjoni u indikazzjoni mill-partiti politiċi illi eh, jinnominaw u kol eh, kandidati għal Komissjoni Ewropea u l-Presidenza tal-Komissjoni Ewropea u dan jfisser illi edin natu relazzjoni ta' fiduċa bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komissjoni importanti li konna l-appoċ tal-Kommissjoni. Umbat xett ċizmu eh, u anki dan ġej mill-Kanċellier Merkel illi il-President elett mill parlament irrit iqis ukoll illi l-elezzjonijiet isiru wara konsultazzjonijiet. Konsultazzjonijiet ma jistawx umbat jikkonċenaw dawk illi eh, jeleġġu il-Parlament U allura ma nasibx illi qed tirreferi hawnhekk għall-istati membri li diġà ma parti mill minn din il-konsultazzjoni u allura jekk iċ-ċittadini Ewropej meta jaliġu il-Parlament jivvotaw mhux biss għall-Partit Nazzjonali iżda l-Partit Ewropew u bekk jażlu wkoll minn se il-Kommissjoni il-kampanja elettorali e, trid tassew twassal għal spazju politiku Ewropew biex bekk ċittadini ikunu jafu għal min qegħdin jivvotaw. Jekk insegwu rakkomandazzjonijiet f'dan ir-rapport, l-elezzjonijiet ikunu pass importanti biex ikonna Ewropa politika u demokratika biex bekk namlu tajjeb għal sfidi u dimna u anki inwetqu il-valuri u l-prinċipji tagħna Ewropej. Grazzi Roberto. Issa fisem l-alde minuta l-Onorevoli Tajn. President, Kommissarju, ċittadini, l-elezzjonijiet eh, tas sena d-dieħla se jisiru fl-aħħar ta' Mejju 2014 minħabba l-kriżi fl-Ewropa qegħdin nistennew illi konu numru aktar baxx ta' persuni li votaw u anki jkollna partiti li jkunu aktar estremi, aktar anti-Ewropej. Allura, kif nistgħu nagħmlu tajjeb din is-sitwazzjoni? Irridu nadottaw ir-rapportata. Irridu naraw illi fuq il-karti tal-vot ikun hemm l-ismijiet u l-logos tal-partiti politiċi jekk jiena nitla bħala kandidata min jivvota jkun jaf ukoll illi mhumiex il-politika tiegħi biss li se nwettaq issa wkoll il-politika tal-familja liberali fih dan il-Parlament għalde. Sfortunatament eh, dan il-grupp politiku għalde ma tantx huwa magħruf f'Ġermanja mbagħad il-partiti għandhom ukoll jippreżentaw il-kandidat kandidati tagħhom kandidati għal presidenza tal-Kummissjoni dan jfisser illi jkun hemm kampanja elettorali madwar l-Ewropa b'temi Ewropej mhux eh, domestiċi kif kellna sissa għaliex il-parlament li se jiġi elett eh, wara dan it-trattat ikun jista' wkoll eh, itella u jivvota għal min se jmexxi l-Kummissjoni. Imbagħad rridu nassiguraw illi konna aktar nisa fuq il-listi għaliex irridu naraw illi n-nisa jirrappreżentaw l-interessi ta' ċittadini Ewropej u li huma jħossu li huma rappreżentati. Grazzi ħafna u grazzi ħafna lir rapporter l sur Andrew Duff inti għamlet ħafna xogħol fuq dan il-punt bi sforz kbir ħasra li listi transnazzjonali kien punt illi ma ġiex inkluża issa. Grazzi ħafna. Minuta u nofs issa Sandrin Belje fisem il-ħodor. Grazzi ħafna, President, eżis kollegi. Qabel xejn eh, nixtieq nirringrazzja l-rapporter għal xogħlu. L-2014 se jkollna l-ewwel elezzjonijiet wara Trattat tal-Lisbona għal Parlament Ewropew minħabba il-krizi ta' fiduċa fil-politika madwar l-Europa mod ġeneralizzat, aħna għanna issa responsabilta biex naħdmu sabiex nirriflettu l-interessi ta' ċittadini irridu nsaħħu trasparenza, nsaħħu l-element Ewropew ta' kif nieħdu d-deċiżjonijiet fuq il-politika, kif ukoll namlu kampanja elettorali Ewropea u naraw illi l-partiti jinnominaw il-kandidati tagħhom għal min imex il-Kommissjoni. Irridu wkoll naraw li l-messaġġ tagħna joħroġ iktar ċar u l-istituzzjonijiet jikkoordinaw il-messaġġi tagħhom biex iċ-ċittadini jifmu x'qegħdin inwasslu bħala messaġġ. Il-kandidati jridu jiġu nominati mill-Parlament u mill ċittadini biex bekk il-Parlament tassew jaħdem għall-Ewropa biex bekk nevetaw dibattitu kontradittorju li nsibu fl-Ewropa. Se nippruvaw u koll ninkludu rispett akbar aktar rispett għal bilanċ bejn is-sessi fl-elezzjonijiet Ewropej u fin-nominazzjoni tal-kandidati għal Kummissjoni Ewropea ċittadini bekk ikunu jistaw mbagħad jaslu għall għażla tagħhom. Allura mistoqsija fl-2014 se tkun din. Il-Parlament se jkun jista' jindirizza il-Kunsill u jwieġeb għal kunsill f'din is-sitwazzjoni biex bekk jersaq tassew eqreb lejn iċ-ċittadini dan ukollu jiddependi fuqna. Xi wħud mill-ingredjenti għas-soluzzjoni ta' dan kollu jinsabu fir-rapport tas-sur Neħtieġu Ewropa aktar demokratika Ewropea. Grazie, Fna Sandrin. Issa fissem il-ECR minuta u nofs l onrevoli De Martini. Huwa tajjeb illi konna regoli għall elezzjonijiet li jmiss. Iżda il-għanna problema oħra dan il-modell tal-Unjoni Ewropea falla. U allura kellu jkun vantaġġ ta' kulħadd iżda l-maġġoranza taċ ċittadini raw li l-livell ta' xin tagħhom naqas. U allura l-elezzjonijiet tal-2014 se jkunu l-aktar verifika importanti fl-istorja sħiħa tal-Unjoni Ewropea. Sentejn ilu komiku Roberto Benigni rrepreżenta l-Italja f'pajjiżi biex niċċelebraw 150 sena ta' Unità Nazzjonali. Huwa rappreżenta ġbija eh, tal-Italja dejjem titlob għal flus. U issa jiena niskuża ruħi mat-Taljani, ħadd ma kien għamelek qabel u din ir-rappreżentazzjoni ma kienet xirqa għal pajjiżna. L-Italja bħal pajjiżi oħra tal-Ewropa eh, m'għandix għalfejn titlob is-self eh, eh iżda eh, huma l-poplu pal dak Taljan, Grek, Spanjol u oħrajn illi għandhom riskju, riskju illi jfallu minħabba politika Ewropea illi dejjem kienet tejn biss l banek L-Italja fil-fatt etħallas ħallas iktar mill-li suppost l europa u hija l-ewwel kontributur net. U allura eh, ċittadini se jiddeċidu jekk ikkomplu jitilfu dawn il-flejjes kollha jew jgħidu le issa daqshekk. U allura ħafna gvernijiet ma jindunawx illi li jkun hemm osterità biss ifisser illi jkunu qegħdin jaqtaw il-ferra li huma bil-qeda fuqha u allura ejjew neħdu lura s-saħħa fl-Ewropa. Iżda irridu naraw illi konna Ewropa għal popolazzjonijiet u mhux Ewropa tal-banek. Grazzi ħafna, Signora De Martini. Issa fisem il-EFD minuta u nofs l-Onorevoli Anju. Naħseb li Iva, President, eh, se tmur baxi minna li jakkeli minuta. Mela, erġajna se nippruvaw nerġgħu inxeklu demokrazija fir-Renju Unit. Jekk tixtiequ li taraw dawn il-logos ta' dawn il-gruppi pan-Ewropew fuq il-karta votazzjoni, iva għamlu hekk iżda sempliċement se tkomplu tħawdu lil min jivvota ħadd fir-Renju Unit ma sema bil-ACER u allura dan huwa eh, l-isem għal dak illi kien il-Partit Konservattiv. Iżda billi nużaw dawn l-ismijiet strambi huwa possibbli illi nużaw il-flus tal-kontribwenti tar-Renju Unit biex niffinanzjaw il-kampanji tagħhom u allura innominaw jekk tridu min se jkun eh, il-President tal-Kommissjoni, iżda il-votant medju mir renju Unit qatt ma se jkun sema minnu sakemm ma jkunx jismu Tony Blair ċertament ippruvaw ġelu li renju Unit illi jagħmlu dawn ix-xandir eh, fuq dawn il-partiti politiċi iżda l-ebda partit ġenwin politiku mir-Renju Unit ma jkun irid jiġi assoċjat mill dan il-mezz ta' kif indajfu is-saħħa tagħhom u allura ejjen nittamaw illi tafbawx taħsbu illi l-flejs tal-kontributi se jibqaw, tal-kontributi se jibqaw jenukom f'dana kollu. Grazzi l-onorevoli Anju. Issa minuta u nofs l-Onorevoli Sinclair fissem in-non allinjati. Grazzi President. Dawn l-elezzjonijiet dejjem rajna li n-numru ta' dawk li votaw dejjem naqas. U normalment iċ-ċittadini jivvotaw fuq kwistjoniet nazzjonali dan jfisser il pjan tal-Ewropa Federali mandux il-bil tal-poplu jekk intom tqisu ukoll fejn saru referenda, rajtu il-intom tliftu, intom ma importakom xejn mill-votanti tal-Europa u xek. U allura kienem kritika għal dawn il-pjanijiet pan-Ewropej, ġveri li konna dawn il-partiti pan-Ewropej l elezzjonijiet li ma tifimx surdaf huwa illi l-poplu ma jridux dana kollu. U allura kienem l-approvazzjoni ta' pajġdid għal l-euro U kenna dan il-rapport ta' Sur Bolz għal dak li għandu x'jaqsam il-Latvija. U nafu illi Iva, diġa huma għanna poplu li huma rappresentati għal minn persuni li huma stess il-poplu ivota lihom. Iżda dana kollu mhux biżejjed għalikom. Intom tafu, da mux li jridu l-poplu. Surtaf, inti trid illi ċittadini jiġu rappresentati minn persuni li jaqblu mal-vizjoni federalista ta'kom. Iżda il-poplu ma jridxek, surtaf. Neħtiġu referendum dwar is-ħubija tagħna fl-Unjoni Ewropea. Il-poplu tar renju Unit hekk irid. Grazzi, onorevoli Sinclair. Bekk intemmu l-lista ta' kellima fissem il-gruppi. U bekk naddu għall-lista ta' kollegi li se jitkellmu fisimhom l-ewwel kellim żewġ minuti l-Onorevoli Trafkowski. Grazzi, be concerned in the Raġunijiet għalina l-koll biex nkunu konċernati għaliex il-numru ta' min qed jivvota eh, dejjem qiegħed eh, jinżel għaliex hemm ukoll kwistjonijiet nazzjonali u hemm ukoll dubji fuq l-istituzzjonijiet Ewropej. U allura ċittadini forsi m'għandhomx biżejjed informazzjoni fuq l-Ewropa u dwar id-direzzjoni politika li qegħdin jieħdu l-istituzzjonijiet. Aħna ddeċidejna li aħna nagħtu bi aktar Ewropej għall-elezzjonijiet. Ek aħna nitolbu l-partiti politiċi li jinnominaw il-kandidati tagħhom il-presidenza tal-Kummissjoni biex bekk ikollhom kampanja pan-Ewropea. Min jerbaħ skont it-Trattat tal-Lisbona imexxi l-Kummissjoni għabbażi ta' mandat ċar politiku. Għall-ewwel darba jkollna rabta bejn il-vot tal-poplu u d-direzzjoni li tiħu il-Kummissjoni Ewropea. Hemm ċans li ċittadini japprezzaw differenza iżda aktar minn hekk permezz tal-livell Ewropew ta' dibattitu ikonna messaġġ wieħed ċar u nimobilizzaw il-popli u bekk jiena naħseb li nistgħu u nagħmlu hekk fir-Renju Unit huwa fil-Parlament Ewropew fejn id-deċiżjonijiet illi kollom effett fuq ċittadini qegħdin jiġu indirizzati hawnhekk qegħdin nindirizzaw l-ikbar sfidi li għandha qoddima l-Unjoni. Ħafna mill-parlamenti nazzjonali, 50% tal-ħin tagħhom huwa illi jittraduċu dak li aħna naqblu dwarhom għal leġislazzjoni nazzjonali. U jiena naħseb illi jekk jkollna suċċess sabiex ta' sew waslu dan il-messaġġ. Forsi l-elezzjonijiet ikollhom aktar importanza ċittadini Ewropej. U jiena nirringrazzja lil kummissjoni u anke l surdaf għaliex jiena naħseb li Iva nistaw nikritikaw is-surdaf iżda ma nistgħux ngħidu li huwa preġudikat. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Il-kellim li jmiss, minuta u nofs l-Onorevoli Graham. Grazzi jiena wkoll nirringrazzja l sur Daf għax-xogħol li huwa għamel. Hawnhekk dak li huwa importanti fir-rapport huwa li iva irridu nġildu eh, l-astenzjoni il-numru baċ ta' persuni li votaw dawn l-elezzjonijiet jina nasab iċ-ċittadini Ewropej jħossu illi m'għandhomx kontroll fuq l-elezzjonijiet Ewropej u dan huwa wkoll minnu fi żminijiet ta' kriżi u diffikultajiet finanzjarji u allura irridu tassew nagħtu ħajja ġdida lid-demokrazija Ewropea. Ir-rapport ta' Surdaf joffri numru ta' rakkomandazzjonijiet biex nindirizzaw dawn l-isfidi aktar informazzjoni għaċ-ċittadini fil-kampanji kif ukoll eh, sejħa l-votazzjoni fl-Stati membri. Nixtieq ukoll nissuġġerixxi illi ikun hemm eh, firma fuq il-lista eh, elettorali u niskuraw illi insemmu il-partiti politiċi Ewropej u jkunna logos tagħhom fuq il-karta tal-votazzjonijiet u anki li hemm kandidati minn pajjiżi oħra u mbagħad hemm il-kwistjoni wkoll tal-ħatra tal-President li jmiss tal-Kummissjoni. Jiena nikkonkludi qed tippermettu li bżewġ kummenti l-ewwel nett ħasra illi dawn huma biss rakkomandazzjonijiet għalissa iżda naraw se jiġri u mbagħad Dibattitu politiku naħseb huwa dak li huwa importanti hawnhekk. Kampanja ġenwina hija xi ħaġa li tikkonċerna ċittadini tagħna. Grazzi ħafna, Silvi. Minuta u nofs. L-Onorevoli Stojanov. Grazzi ħafna. Sur Daf għal rapport Sa fl-aħħar, aħna qegħdin nifmu illi il-President tal-Parlament huma li niksbu jiddispjaċini tlifna l-interpretazzjoni fil-bidu tal-diskors tiegħek il-President jekk joġbok nitolbok terġa' tibda id-diskors tiegħek sabiex bekk nisimgħu l-interpretazzjoni mill-bidu jekk joġbok. Благодаря, господин председателю. Благодаря и на господин Дъв. Грация, ħafna, President. Грация, Окол. Лисър Дъв. Ал. Duff għal dan il-mostru kbir li rapport qed хайдин Sa fl-aħħar din tentativa verament il-Parlament isir il Kongress Federali. Iżda dana fil-fatt mhux se jiġri għaliex il-forzi demokratiċi li taraw se jwaqfu mill-li dana kollu jisseħ. Rajna noqqas fin numru ta' persuni futaw f'diversi pajjiżi madwar 11% dana kien il-kas fl-2004 fl-istati membri l-ġodda. U allura, intom taħsbu illi ċittadini Ewropej nistaw nitqu bihom? Dawn id-dibattitu jisiru darba fis-sena bil-politiċi Ewropej li joffru l-logos tagħhom li poġġu fuq il-karti tal-vot li ċittadini qatt ma jkunu raw qabel u allura għalfejn taħsbu illi dana kollu se jagħti aspett leġittimu għad-demokrazija Ewropea. Iċ-ċadini Ewropej mhumiex qegħdin jivvotaw biħġarhom mhux għaliex ma jafux min se jkun president il-ġdid tal-Kummissjoni. Iżda ma jixtiqux illi kollom dan il-bombardiment ta' regolamenti illi inneħħu l-libertà tal-ħajja tagħhom. Grazzi. Issa żewġ minuti. L-Onorevoli Kazini. Għal-Kumitat Affarijiet Kostituzzjonali, jekk jogħġbok. President, jiena ma nixtieqx nirrepeti dak li diġa sar, jiena nfaħħar ir-rapport tal-kollega u nirringrazzjaħu ukoll għal dan ir-rapport u għalhekk xtaqt eh, forsi nsemmi xi ħaġa ġdida forsi ir-rabta bejn wieħed iħossu eh, msieħeb eh, fl-Unjoni Ewropea u l-elezzjonijiet għaliex Ewropew iħossu eh, Taljan, Ingliż, Spanjol, Ġermaniż, eċetera, iżda jrid iħossu wkoll Ewropew ċertu konvinzjoni. Biex dan kollu jseħ allura il-moment li wieħed jivvota huwa importanti. Mbagħad ħafna saħqu fid-dal ta' dan il-valur deċiżiv ta' simbolu u l-indikazzjoni tal ta' min jista' jkun il-mexej tal-Kommissjoni. E dan jkun indikat mill-partiti. Iżda jiena wkoll xtaqt e, nirreferi għal punti żgħar, pereżempju li konna data preċiża fejn wieħed jivvota fil-pajjiżi kollha fl-istess waqt u anki li jsiru nafu r-riżultati fl-istess waqt, dawn huma punti żgħar illi tassew iġaluna nħossuna parti mill-Ewropa. Iżda mbagħad hemm kwistjoni oħra importanti jiġifieri L-anticipazzjoni tad data tal-votazzjoni mhux biss element li jagħti aktar effiċenza lill-Kummissjoni iżda wkoll tara li jkun hemm sovranità popolari biex hija tassew tħossa sovrana, jiġifieri mhux wieħed joqgħod jistenna xhur biex jara r-riżultati tal-vot tiegħu, iżda r-riżultati jarhom immedjatament dak li jkun. U allura eh, wieħed ifisser illi meta inti tara minnu fih il-riżultat tal-vot tiegħek inti tħossok il inti tassew Ewropew. U allura nitkellmu dwar dwar l-element sovran, l-element nazzjonali, il-Parlament nazzjonali, il-Parlament eh, eh, Ewropew, iżda s-sovranità tal-poplu. Aħna nixtiequ l elezzjoniet jagħtu lill-poplu eh, l-għażla, jesprimu l-għażla tagħhom u huma wkoll juru li huma tassew parti mill-Ewropa. Grazzi, Carlo. Ensa minuta u nofs l-Onorevoli Gurmaj. Grazzi, Viċi President, kollegi. Aħna nafu kemm huma importanti l-elezzjonijiet tas sena d-dieħla. Fost il-sfidi ewlenin u għali konna dibattitu ġenwin. Forsi ma naqblux mill fuq livelli politiku, sta nistgħu naqblu l-koll illi ċittadini il-om kampanja li tassew jispjega l-sfidi li l-Ewropa għandha qudiema u anki l-alternativi differenti politiċi. Huwa importanti wkoll li konna aktar trasparenza u leġittimità demokratika tal-Unjoni Ewropea illi batit Unit ek kif eh, faqqat il-krizi u ġiġġestita u għallura bħala membri parlamentari aħna narwol essenzjali għawnek partikolarment għax il-Parlament ingħata aktar setat bit-Trattat ta' Lisbona. U allura li konna kandidat ukoll għal President ta' Kummissjoni fisser illi nkunu qegħdin nestendu l-programmi politiċi differenti u rridu nqisu wkoll il-riżultat e, tal-elezzjonijiet meta ninnominaw il-kandidat u dan skont it-trattat u għalhekk nappoġġa dispożizzjonijiet fih dan ir-rapport Surdaf u bekk nittama l-Istati membri jkunu jistgħu jagħmlu l-arranġamenti possibbli biex jisaħħu saħħu il-ħajja demokratika tal-Unjoni Ewropea u jiena nixtieq nisħaq ukoll importanza li konna kandidati li rappreżentaw il-soċjetà diversifikata ukoll u dan huwa importanti biex ngħinu żgħażagħ u minoranzi illi se jkollhom ukoll il-pożizzjoni fuq il-lista. Għal dak inxaqsam in-nisa aħna għadna il-bot billi niksbu il-miri tagħna. Irridu nmexxu b'eżempju meta niġu għal-bilanċi bejn is-sessi u bħala xedow għal-partiti politiċi jiena nappoġġa ukoll Vivian Redding jiġifieri ġifiri illi konna status għal partiti politiċi. Nittamaw illi dana jisir. Minix etniħu pjaċiri li m'għandniex rappresentanti ta' prezidenza ġdid. Grazzi. Il-ultimo rado. Grazzi, onorevoli Gurmaj. L-aħħar kellim l-onorevoli Paolo Rangel għal żewġ minuti. Grazzi, Sur President. Nishtiq nibda billi ngħid li personalment sodisfat ferm bir-rapport tal-Onorevoli Daf. U dan ngħidu mill pozizjoni tiegħi fil-Kumitat tal-Affarijiet Esterni. Kien hemm il-ħtieġa li kien hemm ħafna sforz biex naslu fl-istadju l qegħdin fih. Kien hemm il-ħtieġa ta' ħafna emendi biex dan ir-rapport jasal fejn wasal. Għal dastan grazzi, onorevoli Daf, għaliex kien hemm ħafna sforz kien hemm ħafna reżistenza u waqt hemm ħafna reżistenza anki qabel l-elezzjoni tal-2014 irridu naraw kemm hemm reżistenza fil-konfront ta' din l-idea. Kien hemm ħafna pressjoni fuq il-Kummissjoni wkoll biex taraf dawn il-punti u biex timplementa dawn il-punti bil-ħsieb eh, tal-elezzjonijiet tal-2014. Issa, xi aspetti li nixtieq insemmi l-ewwel xi ħaġa li diġà semmiet huwa il-fatt li eh, għaw din l-idea li n-nies ma jkunux jafu dwar is-simboli tal-partiti Ewropej. Da ma jagħmilx sens għaliex jekk ma nagħmlux it-tibdilet meħtieġa mhux se jkun jafu b'dawn is-simboli għalhekk irridu neħdu l-miżuri li għandna nieħdu huwa ovvju wkoll li jekk ma naħdux il-miżuri ta' dan ir-rapport biex l-elezzjoni tkun aktar Ewropej u biex ikunu ġenwinament Ewropej allura ċittadini tagħna qatt ma ħajkunu jafu bis-sitwazzjoni, dan huwa l-obbligu tagħna. U għalkemm hija xi ħaġa kontroversjali, però rridu nsemmu l-kandidat tal-Kummissjoni. Dan naħseb li iżejt id-dinamika politika li ma tistax tinkiseb permezz ta' dinamika legali, bekk ikonna dibattitu ġenwinament Ewropew. Grazzi lill kollegi kollha tal-isforzi tagħhom u dan huwa riżultat tajjeb ħafna dan ir-rapport. Grazzi Paolo. Issa għanna kellim oħrajn b'interventi ta' minuta u l-ewwel net għandna l-Onorevoli Tarabella. Grazzi, Sur President. L-ewwel net Jena ma nafx li għaw daqsak immaġni daqsak ħażina ta' pajjiżek fil-fatt. Hawnhekk għandna rabta ċara bejn is-setat u l-medja. Nixtieq nirringrazzja l-ewwel l-Onorevoli Daf ta' dan ir-rapport. Naħseb li l-istituzzjonijiet Ewropej jridu jinfetħu aktar ċittadini, jridu aktar viżibbli wkoll ċittadini. Din xi ħaġa li naqblu dwara f'din is-sala dak li jinsejħu euroxettiċi huma kontra l-Ewropa inkluż ukoll onorevoli Farage li ċarament ma jħallas it-taxxa tiegħu f'pajjiżu billi juża kontijiet tal-bank offshore. Dawn in-nies kontra l-Unjoni Ewropea, l-Euroxettiċi huma kontra l-Ewropa. Naħseb irridu aktar ċarezza biex nankoraġixxu lin-nies biex jipparteċipaw f'dawn l-elezzjonijiet. Grazzi l-Onorevoli Hafner. Grazzi, Sur President. Ovvjament, id-demokrazija tapplika għal partiti politiċi kollha, ċittadini huma l-oġġetti u s-suġġetti ta' dawn id-deċiżjonijiet politiċi, ċittadini dan irdu jħossu, rridu jħossu hawnhekk fl-Ewropa b'mod speċjali. Is-sitwazzjoni x'inhi llum? Għandna elezzjonijiet Ewropej u ħafna partiti li laqas biss qegħdin jindirizzaw temi e, Ewropej moħħom biss eh, f'pajjiżhom. Mbagħad ikollna l-elezzjoni, konna l-President tal-Kommissjoni li jiġi l qasbis biss kien involut fil-proċessi ma naħsibx li dan huwa il-mod kif aħna se nsaħħu l-involviment taċ ċittadini, anzi bil-kontra. Aħna qegħdin immorru kontra dan it-tip ta' involviment għal daqstant huwa importanti għal partiti politiċi biex jgħidu qabel l-elezzjonijiet min se jkunu l-kandidati tagħhom għal presidenza tal-Kummissjoni. Umbagħad dawn jista' joħorġu għall elezzjonijiet jekk ikunu kandidati għall-lista l-Parlament Ewropew u jiġu eletti b'riżultat ta' din l-elezzjoni. Grazzi, l-Onorevoli Campbell, grazzi, Sur President. Jiena naf li l-Onorevoli Daff huwa dirett u onest dwar il-fat li huwa federalista, dwar wieħed li jemmen fis-superstat Ewropew. Din hija xi ħaġa li 5 miljun persuna fir-Renju Unit ma jixtiequx però U l-partit ta' l-onorevoli da' mux għatja poġġa referendum li ħaqet isir f'dawn il-jiem fir-Renju Unit, però ah, dan rapport ma jagħmel sens laqas f'terminu federalist. Ah, da qed jitlob li ikkun hemm xandiriet politiċi, emblemi politiċi naħseb li l-Partit eh, Popolari hawnhekk qiegħed jipprova jiġbor il-fondi biex jonfoqgħu f'dawn l-elezzjonijiet jixtieq li jkun hemm nomina ta' kandidenti għal President tal-Kummissjoni bħal l-Onorevoli Barroso, naħseb li din mizura miżura ma tammilx sens. U tistendi il-kandidati għal ċittadini Ewropej. Il-kelma issa l-Onorevoli Ferreira. Grazzi, Sur President. Dak li għanna għawnek huwa operazzjoni ta' mistifikazzjoni biex tibdel l-elezzjonijiet li jmiss f'xi ħaġa li mhumiex fil-qatt ma jistgħu jkunu. l għanijiet politiċi huma li jiżvijaw l-attenzjoni tagħna minn punt ewlieni fl-elezzjonijiet, ġifieri diskussjoni ta' sitwazzjoni ta' ċittadini fl-Ewropa li ngħixu fija u li nippruvaw nirrifjutaw il-sistemi ġodda tal tfassil tal-politika, eccetera, il-ġlida kontra l-faqar, il-problemi soċjali dawn il-kwistjonijiet kollha se jiġu żvijati mill-attenzjoni tagħna u l-elezzjonijiet se jsiru xi ħaġa oħra se jsiru elezzjoni li hija farsa li qed tiżvija l-attenzjoni ta' ċittadini mill-fatti attwali l-autoritajiet sovrani nazzjonali għadin jisbitċaw bla seta l axar kelma Diane Dodd. Grazzi, Sur President. L-Onorevoli Daf, inti persistenti ħafna bl-agenda federalista tijek? Jiena naħseb li qed tagħmel dan kontra r-rida tal-Britanniċi. Diġà kommentajt xi tlieta jew erba' darbit fuq rapporti bħal dawn. Kollega tagħna llum qal li dawn ir-rakkomandazzjonijiet għandhom jagħtu ħajja ġdida lid demokrazija Ewropea. Jiena nemmen li dak li jista' jagħti ħajja lid demokrazija Ewropea u d-dibattitu Ewropew fir-Renju Unit huwa referendum fuq il-pożizzjoni tagħna fl-Ewropa. Referendum li l-partit tagħkom onorevoli Daf ikompli iċċaħħadna. Però referendum li se jgħaddi mill-Parlament fi nar il-ġimgħa inti se tirrifletti fuq il-pożizzjoni tal-Britanniċi li se tippermettilhom ukoll il-President jaqta il-mikrofonu l kellim minħabba problemi ta' ħin l-aħħar kellim l-Onorevoli Zimke. Jina nixtieq nappoġġa il-dawk il-votazzjonijiet kollha li qegħdin jindikaw li fil-bidu tal-kampanja elettorali għanna nippreżentaw l kandidati għal pożizzjoni ta' President tal-Kummissjoni. Umbagħad ikonna ċans aħjar li niddiskutu l-problemi kollha tal-Unjoni Ewropea minn flok ma nippreżentaw konflitti fl-istati membri differenti. Din hija pożizzjoni maħuda mill-Parlament Ewropew. Imma rridu nqisu wkoll il-pożizzjonijiet maħuda mill-istati membri speċjalment Eh, il-mexxejja tagħhom jien nixtieq nistaqsi l-kummissarju hawnhekk għaliex din kienet pożittiva dwar dan. Nistaqsija x'inhu huma l-pożizzjonijiet mittieħda mill-mexxejja tal-gvernijiet tal-istati membri. Tridu eh, tgħidulna l-verità. Dan jikkonkludi dan ir-round tal-KHDI. Issa nitlob lil Sinjura Redding biex tintervjeni. Din se tkun se twieġeb pal kummenti u l-kontributi kollha li kellna sissa għannom tal-Kummissjoni. President, nixtieq nirringrazzja lill parlament ta' dan ir-rapport, speċjalment l-rapporter. Għamel xogħol tajjeb ħafna huwa u l-kollegi tiegħu fil-kumitat. Dan ir-rapport flimkien ma' rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni għandhom l-istess direzzjoni Iġifir li provaw itejbu itejbu turnout tal-votanti fl-elezzjoni li jmiss. U naħseb li se jkun jirrikjedi sforz kemm il-partiti Ewropej kif ukoll nazzjonali. Kull ma tista' tagħmel il-Kummissjoni biex tgħin se tkun qed tagħmlu. Grazzi il-Kummissarju. U issa nistieden lill-Onorevoli Daf biex jintervjeni. Sa ngħidilkom x'nixtieq jiena. Jiena nixtieq parlament pluralistiku b'saħħtu fejn in-nazzjonalisti u l-federalisti ikkunu rappreżentati kif suppost f'qafas demokratiku. Kien hemm ċertu spekulazzjoni li l-kriżi ekonomika u finanzjarja se tkompli tigrava u jgħan ma naqbilx. Kieku jiena ngħix f'pajjiż li għaddej mill-programm ta' Trojka se nkun fil-kju għal post tal-votazzjoni kmini fil-ħodu biex nkun nista' nitfal vot tiegħi. U nissospetta li dak li rridu jagħmlu l-partiti politiċi huwa li isibu mod biex jimxu il-qoddim mill din il-kriżi ekonomika li għadha magħna nifhem il-diversi kellima li qalu li mhux daqshekk sempliċi għal partiti politiċi biex isibu il-kandidati għal presidenza tal-Kommissjoni dan nifmu jien. Dan huwa esperiment. U il-partiti politiċi kollha se jkollhom approċ għal din l-sfida b'modi differenti. Il-ħodor għandhom elezzjonijiet primarji, per eżempju, nawguralhom. Però jiena ċert li l-esperiment se jkollu effett ta' trasformazzjoni fuq il-kwalità ta' din il-kampanja. Se jippersonalizza u joħloq ċertu drammatiċità koll. Dan se jwassal se jwassal għal sistema aħjar fit-triq fit-triq li għana qoddimna. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna l-onorevoli daf nara id-dibattitu u l-votazzjoni s-seħ għada f'nofsinar. Naddu issa għal punt li jmiss għall-agenda. Il-rapport ta' Monika Holmajer fuq l-attakki fuq is-sistemi ta' informazzjoni. Nixtieq nistieden lil Monika Holmajer biex